kollegi distinti, eżis mistedni, Sinjuri. 26 sena ilu Papa Giovanni Paolo Tini għamel id-diskors fil-Parlament Ewropew. il diskors tiegħu kienet kisba importanti fitri lejn il-waqa tal-portiera tal-ħadid u l-bidu tal-proċess ta' riunifikazzjoni tal-Ewropa għallum. Illum għanna il-Papa Franġisku li ħajat il-diskors tiegħu l-Parlament Ewropew, il-membri tal-Parlament Ewropew li rappreżentaw iktar minn 500 miljun ċittadini minn 28 stat membru. U il-membri tal-Parlament Ewropew jirrappreżentaw tassew id-diversità u l-varjetà li tħaddan l-Ewropa. Matul dawn l-aħħar sitt snin, l-Ewropa rat kriżi bla preċedent bħala li kella konsegwenzi għalila, speċjalment kena telf tal-fiduċa ta' ċittadini fl-istituzzjonijiet tagħhom, kemm fuq il-livell nazzjonali kif ukoll fuq il-livell Ewropew. U dan wassal biex ikonna drama siħa iżda b'dik il-fiduċa li aħna rridu lura ċittadini minajra l-ebda istituzzjoni ma tista' tibqa' teżisti u għalhekk il-kooperazzjoni ta' kulħadd hija meħtieġa biex bekk nerġgħu niksbu din il-fiduċa ta' ċittadini tagħna. U għalhekk tħassib tal-Unjoni Ewropea u l istituzzjonijiet Ewropej u dawk tal-Knisja Kattolika sa ċertu punt qed jimxu id fit għal valuri ta' tolleranza, ta' rispett, ta' ugwaljanza, ta' solidarjetà u ta' paċi. Dawn huma parti mill għan komuni tagħna, mill-kompitu komuni tagħna. L-Unjoni Ewropea titkellem favur kulħadd, mhux l-esklużjoni. Għaż-żgħażagħ, iż-żgħażagħ li qed isibu diffiċli biex isibu post tax-xogħol fis-soċjetà tal-lum. U dak li jkun qed ifittex futur aħjar għalih biex jaqla l-ħobza ta' kuljum qed jaħarbu minn pajjiżhom qed iħarsu lejn l-istituzzjonijiet in-nies tagħna biex ikun hemm protezzjoni, ġustizzja soċjali, biex ikun hemm distribuzzjoni ġusta tal-ġitu tal-opportunitajiet fil-ħajja u għalhekk rridu nindirizzaw is-sitwazzjoni tal-kulħadd fis-soċjetajiet tagħna. Anki fil-viċinat qarib tal-Unjoni Ewropea qed naraw li qed naffaċċaw sfidi kbar, sfidi konġunti flimkien. Dusija tiegħek, il-klim tiegħek għalhekk għandhom tifsira importanti ħafna mhux biss għaliex inti il-mexxej reliġjuż ta' iktar minn biljun nisrani imma il-klim tiegħek għandhom tifsira importanti għax jindirizzaw lilna l-koll huma diretti u indirizzati l-inna l-koll u huma validi għalina l-koll. Is-suġġetti, il temi li jinti għat indirizza huma dawk li huma ta' tħassib għalina l-koll u għalhekk huma f'dak is-sens universali. Il-klim tiegħek huma ta' tmexxija, ta' gwida fi żmien fejn hemm nuqqas ta' tmexxija ta' konsulenza, il-klim tiegħek ta' paċi, ta' dialogu, ta' integrità u ta' responsabilità konġunta għal nisa u l-irġiel indaqs. Dawn kollha huma affarijiet li jfakruna bisħieħ li aħna għandna kompetu komuni u rridu nsibu soluzzjonijiet komuni għalihom li aħna iktar b'saħħitna maqodin jekk milli nieħdu l-affarijiet għal rasna. Il-messaġġ tiegħek huwa messaġġ u ferm. U fuq hekk aħna nibbażaw l-Ewropa li vera tkun maquda fuq l-riunifikazzjoni. Din hija l-istorja tal-Ewropa, l-istorja ta' familja li kienem eh, ħattelqu mill-Ewropa marru lejn l-Amerika Latina biex ifittxu ħajja ħjar u għalhekk għandna papa minnaħa l-oħra tal-Atlantiku li reġa' lura hawnhekk fl-Ewropa biex jirriforma l-Knisja u biex imexxi il-fidili huwa eżempju għalina l-koll u jistajjejn li l-Ewropa ġġeġġet li l annifisa u t reforma li l annifisa U fissem il-kollegi kollha tiegħi għalhekk permetti li ngħid illi natuk merħba fostna u grazzi talli il-qajt l-istadina tagħna mill-Parlament Ewropew. Għal dan il-Parlament huwa unur u tassow privileġġ li nistgħu natu widen għal kelmietek illum il dusija tiegħek Papa Franġisku ngħaddilek il-mikrofonu. Signor Presidente. Sur President, Signori Vici Presidenti, membri onorevoli tal-Parlament Europeo, daw kollha li huma assoċjati mal-ħidma ta' din l-istituzzjoni, eżis ħbib. Nirringrazzjakom ta' din l-istedina biex nitkellem qudiem din l-istituzzjoni li hija fondamentali għal ħajja tal-Unjoni Ewropea u għal din l-opportunità sabiex permezz ta'kom nista' nkellem lil iktar minn 500 miljun ċittadin li tirrepreżentaw intom fi 28 stat membru. Ir-rotħajr mur partikolari lilek, Sur President tal-Parlament Ewropew, għal klim ġentili ta' merħba li inti wassalt li fiseb il-membri kollha ta' din l-Assemblea. Iż-żjara tiegħi qed isseħħ iktar minn kwarta seklu wara dak li għamel il-Papa Ġwanni Pawlu tieni, Inbidel ħafna minn dak iż-żmien kemm fl-Ewropa kif ukoll fid-dinja kollha. il blokok opposti li dak iż-żmien kienu jifirdu il-kontinent ma domx jeżistu u bil-mod il-mod il mod qed titwetta ix-xewqa li l-Ewropa monija b'istituzzjonijiet savrani u ħielsa xi darba tilħaq il xoqa li tilħaq id-dimensjonijiet li l-ġeografija wis aktar l-istorja tawa. Flimkien ma' Unjoni Ewropea USA hemm ukoll dinja iktar ikkumplikata u bidliet qalila dinja dejjem aktar interkonnessa u globali u għalhekk dejjem inqas euroċentrika. Min banda l-Unjoni Ewropea aktar usa, aktar influenti, iżda minnaħa l-oħra mbagħad għandna maġni ta' Ewropa kemm xejn li xjaħed ftit u li hija mifnija li qed inqas protagonista f'kuntest li ħares leja mill-bot nuqqas ta' fiduċa u xi kultant anke b'suspett. Fid-diskors tiegħi lilkom illum bil-vokazzjoni tiegħi ta' raj nixtieq nindirizza lilkom ix-xewqa li ċittadini Ewropej messaġġ ta' tama u ta' tħeġġiġ. Messaġġ ta' tama bbażat fuq il-fiduċa li l-diffikultajiet jistgħu jixprunaw laqda biex tassow fl-imkien nkunu nistaw nelbu il-bizat li l-Europa fl-imkien maqbija ta' dinja qed tgħaddi minna. Tama fis-Sinjuralla li biddel il-ħażin fit-tajjeb u il-mod fil-ħajja. U tħeġġiġ biex nerġaw lura konventi bisħiħa l-missirijiet fundaturi tal-Unjoni Ewropea li kienu jixtiequ futur bbażat fuq il-kapaċità li naħdmu fl-imkien, Nġbdu ħabel wieħed sabiex nkunu nistgħu nelbu l-firdiet u biex nifavorixxu l-paċi u l-għaqda bejn il-ġnus kollha tal-kontinent. Fil-qalba ta' dan il-proġett politiku ambizzjuż kien hemm il-fiduċa fil-bniedem. Mhux għax bħala ċittadin lanqas bħala suġġett ekonomiku, imma bħala bniedem, bħala persuna li fija dinjeta trascendentali. Għalek nishtiq nisħaq il rabta sfiqa li jem bejn dawn iż-żewġ kelmiet, dinjeta u trascendenti. Id-dinjeta hija kelma ewlenija li karatterizzat l-irkupru ta' wara t-tieni gwerra dinjija. L-istorja reċenti tagħna hija magħrufa minħabba ċentralità tal-promozzjoni tad-dinjeta tal-bniedem kontra il-vjolenzi il-kbar li kien hemm diskriminazzjonijiet li laqqas fl-Ewropa ma naqsu f'dawn l-aħħar sekli. Il-perċezzjoni tal-importanza ta' drittijiet tal-bniedem timbet propja bħala riżultat ta' milja twila, mamula minn ħafna dbatijiet, minn sagrifiċċji li kontribwew flimkien biex isawru il-kuxenza ta' kemm hija prezzjuża, unika u irrepetibbli kull persuna, kull bniedem. Din il-kuxenza kulturali issib pissisin taħħa tagħha mhux biss fil-ġrajiet tal-istorja iżda fuq kollox ukoll fil ħsib Ewropew li fih ġabra rikka ta' ħafna jun differenti mill-Greċja, ta' Ruma, mill-Keltiċi, mill-Ġermaniċi, mill-Slavi u l-Kristjanizmu li sawar din l-entità u wetta il-kunċett propju tal-persuna. Illum il-promozzjoni ta' drittijiet tal-bniedem għandha rwol ċentrali fl-impenn tal-Unjoni Ewropea sabiex tkun tista' tifavorixxi d-dinjità tal-bniedem kemm fiħdan l-Ewropa kif ukoll brabta mal-pajjiżi l-oħra. Qed nitkellmu dwar impenn importanti u ta' min jammirah għaliex hemm wis sostwazzjonijiet fej il-bnedmin għadhom meqjusa bħala uġġetti li tista toqgħod tipprogramma il-tnissil tagħhom kif tagħmel il-fattizzi tal-bniedem kif ħad użhom u mbagħad taqbad u tarmihom bħalli kieku xejn meta ma jemdek bżonnhom iktar għax ikunu dajfa morda jew xjuħ. X'dinjità i meta ma jkunx hemm il-possibilità li tesprimi ruħek mod ħieles x'il-ħsieb tiegħek u tkun tista' Eh, tuża l-fidi reliġjużi tiegħek tkun tista' twettaqa. X'dinji ta' hi jekk ma jkunx hemm qafas legali ċar li tkun tista' teleb il-saħħa u tkun tista' teleb il-liġi ta' terranija. Li ma dinjeta' hija dik ta' dnidem ta' mara jew raġel li ma jindomx diskriminazzjoni. Li ma dinjeta' nistgħu nsibu persuna li m'għandix xtikol, xtixrob jew biex tgħix jew saħan sitra għar minnek persuna li ma jkollix xogħol u għalhekk naqsela mid-dinjeta tagħha. Promuovere la dignità della persona. Il-promozzjoni tad dinjità tal-bniedem tfisser li nirrikonoxxu li il-bniedem għandu drittijiet li ma tistax taħrab minnhom, li ma tistax iċċaħdu minnhom kapitu ta' xi ħadd u laqqas wis iktar għal benefiċi ta' interessi ekonomiċi. Għalhekk irridu għoddu b'sebajnejn biex ma naqgħux b'xi nasbiet li jistaw ifeġġu minn ftejm ħażin tal-kunċett ta' drittijiet tal-bniedem u ta' abbuż paradossali tagħhom. Għalhekk hemm xejra llum li kunem iktar u iktar eh, rivendikazzjoni ta' drittijiet individwali. Ikolli najt anke xi kultant individwalistiċi li jaħsbu li l-konċezzjoni tal-bniedem m'għandix taqsam xejn mal-kunċetti ta' soċjali, antropoloġiċi, kważi bħal monade, monas, dejjem iktar insensibbli għal monadi l-oħrajn, għal ġemat l-oħrajn ta' madwara. Għal kunċett ta' dritt jisumma ċemm iktar dak l-iktar ħaġa essenzjali u komplementari ta' dmir. U għalhekk tispiċċa jkollok drittijiet tal-individwu mingħajr ma tqis li kull bniedem huwa marbut ma' kuntest soċjali li fih id-drittijiet imma anke id-mirijiet tiegħu huma marbuta ma' dawk tal-oħrajn u għal ġid komuni tal-istess soċjetà. Għalhekk inħoss illi huwa vitali li nidħlu fid-dettall illum fuq kultura ta' drittijiet tal-bniedem li tista' baqal torbot id-dimensjoni individwali jew aħjar personali ma' dik tal-ġid komuni. Dik li l-koll flimkien nkun format minn individwi, familji, gruppi intermedji li jinaqdu flimkien f'komunitajiet soċjali. Fil-fatt, jekk id-dritt ta' kull wieħed u waħda minna ma jkunx marbut armonikament mal-ġid komuni jispiċċa imut fuq ommu u għalek iwassal anke saħansitra xi kultant tal-konflitti u violenzi. Li nitkellmu dwar id-dinjità trascendenti tal-bniedem tfisser li tappella n-natura tal-bniedem għal-kapaċità li għandu fih nifsu l-bniedem bħal boxla li jem f'qalbna li għalla ta' l-inna l-koll u l-ħlejjaq tiegħu. Ifisser li tħares lej l-bniedem mhux bħala assolut imma bħala ħlejqa relazzjonali. Waħda mill-mardiet li qed nara iktar mifruxa llum fl-Ewropa hija s-solitudni. Propju ta' dawk li m'għandhomx rabtiet relazzjonijiet oħrajn. Dan naraw l-iktar fost l-anzjani, ħafna drabi li jkunu mitlu għad-destin tagħhom imma anke fiż-żgħażagħ li ma jkollhomx punti ta' referenza u opportunitajiet għal futur. Narawh ukoll fil-foqra numerużi li jgħixu fil-bliet tagħna. Jiddispjaċini ma naraw wkoll flajnejn dawk l-immigranti li jinsabu mitlufa u li ġew hawnhekk biex ifittxu futur aħjar. Din is-solitudni imbagħad komplitt titkasbar iktar u iktar mill-kriżi ekonomika li għadna nħossu l-effetti tagħha sal-lum, konsegwenzi drammatiċi mill-punt di vista soċjali. Nistgħu ngħidu wkoll li matul l-aħħar snin flimkien mal-proċess ta' tkabbir tal-Unjoni Ewropea kull ma jmur kien hemm aktar sfiduċa minn naħa ta' ċittadini li tnafru vizavi l-istituzzjonijiet li ħassom imbeda wis impenjati li jistabilixxu regoli bħala regoli il-bot mill-sensibilitajiet tal-popli individwali jekk mhux saħansitra taħsara li jom. Kien hemm impressjoni ġenerali ta' ejja ta' anzjanità fl-Ewropa. Europa isa nanna u mhux iktar artammiela u qalila. U għalhekk l-ideali l-kbar li kienu nebħu l-Ewropa jisom tilfu l-attrajenza tagħhom favur it-tekniċiżmi burokratiċi tal-istituzzjonijiet Ewropej. Għalek maħħom naraw stili ta' ħajja ftit egoisti ikkaratterizzati minn opulenza illum insostenibli, ħajja tal-ussu li ħafna drabi tkun indifferenti. E spesso spiss tkun indifferenti qoddim id-dinja ta' madwarna, speċjalment qoddim il-foqra, jew l-iktar foqra. Dispjaċini ngħid li hemm ukoll kwistjonijiet tekniċi u ekonomiċi għaskapitu ta' temi oħrajn fiċ-ċentru ta' dibattitu politiku, għaskapitu ta' linji gwida antropoloġiċi. L-bniedem qed jissogra li jispiċċa ingranaġġ biss ta' mekkanizmu li waslu biex ikun jara kif ħaj kollu reba li ta' konsumizmu, ta' kif uża l-affarijiet li ninutaw ta' spiss b'xorta ħażina meta il-ħajja ma tkunx funzjonali għal din il-mekkanizmu allura tintrema Minajr ebda problema ta' xejn. Dan naraw fil-kas tal-morda, l-morda terminali, l-anzjani li jiġu abbandonati minnajr indokrar u dawk l-uliet li jintqatlu qabel jitwildu. Dawk it-trabi li jintqatlu qabel jitwildu. E Il-grandi. U dan huwa ekwivoku kbir li jitwettaq meta jkunem l-assolutizzazzjoni tat-teknika li twassal biex twettaq konfużjoni bejn l-anijiet u l-mezzi. U r-riżultat huwa inevitabbli tal-kultura tar-rimi li taqba tuża u tarmi u jkollok konsumiżmu bla razan. Al kontrarju ta' dan li kollok id-dinjità tal-bniedem, tfisser li tirrikonoxxi kemm il-ħajja tal-bniedem hija prezzjuża li hija motija bħala regal bxejn u ma tistax tkun xi ħaġa li taqbad tagħmel skambju biha jew taqbad tparta ta' ma' xi ħaġa oħra. Intom fil-vokazzjoni tagħkom bħala membri parlamentari għandkom ukoll missjoni kbira li forsi tidher anki inutli xi kultant li tieħdu ħsieb il-friġilità tal-popli kif ukoll tal-persuni. Li tieħdu ħsieb il-fragilità ta' saħħa ta' tenerezza li tġildu il-modell funzjonalista u privatizza fejn n-nisel jisu xejn mu xejn, fejn ikunem il-kultura tar-rimi li tieħdu ħsieb il-fragilità tal-persuni tal-popli tfisser li tħadnu il-memorja u t-tama, tfisser li terfa fuq spallejkom il-preżent fis-sitwazzjoni l-iktar marġinali u angoxxanti u tkunu kapaċi li tkunu tistaw it-tuħ dinjeta. Allura kif nistaw natu tama għal-futur biex bekk nibdow mill-ġenerazzjonijiet iż-żgħażagħ nerġgħu nsibu l-fiduċa biex nkunu nistaw nimxu mal-milja tal-ideal ta' Ewropa maquda u f'paċi, Ewropa kreattiva u ta' intraprizi li tkun tirrispetta d-drittijiet u tkun konxa mill-dmirijiet propju tagħha biex nwieġbu għal din id-domanda ippermettuli li nuża xbija. Waħda mill-iktar pitturi marufa ta' Raffaello li tinsab fil-Vatikan fija l-iskola ta' Ateni. Fin-nofs hemm Platun, Aristotli, l-ewwel li qed jipponta subajh lejn lejn ismawiet lejn id-dinja tal-idejat nistgħu ngħidu lejn is-sema. It-tieni qed joħroġ idu l qudiem lejn dawk li taħarsu lejn id-dinja lejn ir-realtà konkreta. Jiena tidirli li hija ġbija li tista' tiddeskrivi tajjeb l-Ewropa u l-istorja tagħha fejn intaqgħu fimkien ismawiet u d-dinja fejn ismawiet juru l-ftuħ għal trascendenti għal Alla u li kien parti mill-ġrajja Ewropea u d-dinja li tirrappreżenta l-kapaċità pratika u konkreta tal-Ewropa li taffronta s-sitwazzjonijiet u l-problemi. Il-futur tal-Ewropa tiddependi fuq l-iskoperta mill ġdid tar-rabta vitali u inseparabbli bejn dawn iż-żewġ elementi. Ewropa li mhix kapaċi iktar għad dimensjoni trascendenti tal-ħajja hija Ewropa li bil-mod il-mod qed tissogra li titlef ruħa stess u anki l-ispirtu umanistiku li tant tħobb tħares u tħaddan. U propju mill-bidu taħtieġa ta' ftuħ lejn l-alla jiena nixtieq nafferma ċentralità tal-persuna tal-bniedem li ħafna drabi tkun mifnija lejn il-moda, lejn is-setat tal-moment, eccetera. U għalhekk dan ir-rigward inħoss li huwa fondamentali mhux biss il-wirt li l-Kristjanizmu ħalla fil-modi għal formazzjoni soċjokulturali ta' dan il-kontinent, imma fuq kollox ukoll il-kontribut li tixtieq tagħti issa fil-futur għat kabbir tal-Ewropa. Dan il-kontribut mhuwiex periklu għal kif l-istati jistaw ikunu lajċi u l-indipendenza tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni, imma hija xi ħaġa li tkun tamen l europa Europa għanja li tħaddan l-ideali li formawa mill-bidunet bħal paċi, s sussidjarjetà u s-solidarjetà reċiproka. Umanizmu inċentrat fuq rispett tad dinjeta tal-bniedem. Desidera Alek, nixtieq Najdilkom illi s-Santa Sede u l-Knisja Kattolika permezz tal-Kommissjoni tal-Konferenzi tal-Isfijiet Ewropej huma lesti illi jibdew dialogu miftuħ u trasparenti dialogu li għat il-frott ma l-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea. Jena konvint u koll li Ewropa li hija kapaċi illi tapprezza l-eru reliġjużi tagħha u tkun taf illi tiġbur il-frott u l-potenzjal sħiħ tagħha tista ħafna iktar faċilment tilqa kontra l-forum ta' estremizmu li għaw mifruxin madmar id-dinja tal-lum. Mux binqas ukoll dak li qegħdin naraw fil-punent għaliex huwa propju meta aħna ninsew lill-alla u mhux meta aħna niglorifikawh illi inwaslu il-vjolenza. il vjolenza Hawnhekk ma nistawx ma niftakrux il-bosta eżempji ta' inġustizzja u persekuzzjoni li jolqtu l-minoranzi reliġjużi ta' kuljum, mod partikolari l-insara f'ħafna partijiet ta' dinja, komunitajiet u individwi illi l-lum huma sottomessi għal atti barbariċi ta' violenza li huma mkeċċija minn djarhom minn pajjiżhom mibjuwajn bħala l-sira maqtulin imsalbin maħruqin ħajjin. U dana issir fid-der waqt li kulħadd iħares u jibqa' sieket. Il-moto dell'Unione Europea L-ajta tal-Unjoni Ewropea hija aqda fid-diversità. Imma l-għaqda ma tfissirx uniformità politika, ekonomika, kulturali jew inkella tal-ħsieb. Fil-fatt, għaqda autentika tieħu l-ħajja mid-diversità li tifforma bħalma jiġri fil-familja li iktar tkun maquda meta kull wieħed mill-membri tagħha jista' jkun dak li hu tassew mingħajr biża. U jiena inqis illi l-Ewropa hija familja ta' popli li jista' iħossuhom rib tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni jekk huma ikunu jafu jaqdu bil-aqal l-ideal ta' l-unità għad-diversità ta' kulħadd billi toss it-tradizzjonijiet partikolari tagħhom tirrispetta l-istorja u l-eruq tagħha storiċi u teħles mill-ħafna manipolazzjonijiet manijji u li tpoġġi fiċ-ċentru ta' kollox il-bniedem u dan ifisser illi inħallu illi dak li jkun jesprimi l-individualità tiegħu, il-kreattività tiegħu kemm bħala individwu kif ukoll bħala poplu. Mill-banda l-aħra il-karatteristiċi speċifiċi ta' kulħadd huma rikkezza autentika fil-waqt li dawn jitpoġġew għas-servizz ta' kulħadd. Irridu nżommu f'moħħna wkoll propju l-arkitettura tal-Unjoni Ewropea bazata fuq is-solidarjetà u s-sussidjarjetà sabiex inkunu nistaw naħdmu fl-imkien u naħdmu il-ħidma tagħna tkun ibbażata fuq il-fiduċa reċiproka. Sinjuri, f'din laqda fid-diversità intom, Sinjuri, deputati tal-Parlament Ewropew. Tridu u kol tieħdu responsabilta li żommu id-demokrazija ħajja. Nafu illi metaħna nirridu namlu l-kulħat l-istess, nkunu edin noħonqu il-vitalità tas sistema demokratika. Nkunu edin propju inħol u iktar konfuzjoni miflok iktar demokrazija. Ek aħna nkunu edin eh, nissugraw illi neħxu biss f'dak illi jider, f'dik l-illużjoni u mbagħad nikkonfondu ir-realtà tad-demokrazija ma' nominalizmu politiku ġdid jekk aħna rridu nħallu demokrazija ħajja fl-Ewropa, irridu nwarbu ħafna maniji ta' eh, globalizzazzjoni, dawn il-purizmi anġeliċi, dittatorjati bbażati fuq relativizmu, forum differenti ta' fundamentalizmu sistemi etiċi minar tjubija u diskorsi intellettuali minar erf. Jekk aħna irridu nżommu il-demokrazija ħajja, irridu niffaċċaw din l-sfida storika li għanna qoddimna bħolissa. Aħna irridu manċedux taħt il-pressjoni ta' interessi eh, multinazzjonali li mumiex universali u mannix inħalluhom isiru sistemi uniformi illi idajfu l-bnedem. Din hija waħda mill-sfidi li għandkom qoddimkom illum. Jekk intom tridu tagħtu tama lill-Ewropa, ma tridux biss tirrikonoxxu ċ-ċentralità tal-bniedem. Ifisser ukoll illi tridu tħarsu id-doni li għandu kull bniedem, irridu ninvestu fin-nies u npoġġuhom fl-ambjenti fejn huma jistgħu propju jkomplu jikbru bħala bnedmin l-ewwel qasam fejn dan jista' jsiru appropju l-edukazzjoni nibdew bil-familja. Element tant prezzjuż Il-familja fija l-elementi kollha li jistgħu waslu biex aħna jkollna tama fil-ġejjeni mingħajr din il-bażi il-ġejjeni nispiċċaw nibnew fuq ir-ramel mbagħad il-konsegwenzi nafu x'ikunu. Jekk aħna se nisħu fuq l-importanza tal-familja, ma nagħmlux dan biss biex nagħtu direzzjoni lill ġenerazzjonijiet li jmiss imma biex natu u kol tama lill-anzjani, anzjani li ħafna drabi jiexu waħedhom huma abbandonati għalix ma, ta, ma ċem dik il-ġabra ta' familja uda li ta' kompanjom u ta' podġom u flimkien mal-familja hemm istituti edukattivi, skejjel, universitajiet. L-edukazzjoni ma tistax tkun limitata sempliċement għal loti ta' arfin tekniku immandu jkun proċess ferm aktar eh, kompless li jgħin il dak li jkun jikber bħala persuna sħiħa. Iż-żaza illum edin iffittxu u jitolbu edukazzjoni sħiħa u adattata li se tippermettilhom ħarsu lejn il-ġejjieni b'tama u mhux biqtih il-qalb. Hemm ħafna potenzjal kreattiv fl-Ewropa f'ħafna oqsma ta' riċerka xjentifika xi minnhom għad irridu nesplorawhom bisħieħ Nista' pereżempju naħsbu fil-lejjun um, alternativi ta' enerġija u anki ta' kollu li jistajjena biex inħarsu l-ambjent. L-Europa dejjem kienet fuq il-linja ta' qoddim fl-sforzi biex inħarsu l-ambjent. Id-dinja tagħna għandha bżonn min jieħu ħsieba għanda bżon attenzjoni. Kull wieħed minna għandu responsabilta personali biex inħarsu dan il-ħolqien, dan id-don ekkażis li Alla fdalna. Dan ifisser minn banda li in-natura hija għad dispożizzjoni tagħna li nistgħu ingawduha u nużawha kif xieraq. Imma tfisser ukoll illi aħna maħniex is-sedin tagħha Aħna edin għawnek biex inħarsuha mhijiex tagħna. Irridu nħobbu u nirrispettaw in-natura imma minflok ħafna drabi inħallu l-arroganza li tmexxina nħossuna l-edin niddominaw li aħna s-sidin li għanna dritt nimmanipulaw u nisfruttawa id-dinja minn flok ma nħarsuwa ma nirrispettawiex bħala dan ir-rigal li natanna bxejn u li aħna għanna l-obbligu li nħarsuh. Li nirrispettaw l-ambjent ifisser mhux biss illi aħna ma neqirduħx imma illi aħna nużaw ħalfinijiet tajbin. Hawnhekk għandi f'moħħi pereżempju l-qasam tal-agrikoltura li sostni u jitma lil familja umana Hija ħaġa inaċċettabbli li miljuni ta' persuni madwar id-dinja qed imutu bil-ġuħ ta' kuljum fil-waqt li aħna narmu tunnellati ta' ikel ta' kuljum. ir-rispett għan natura ifisser ukoll illi aħna nirrikonoxxu l-fatt li l-bniedem huwa parti essenzjali u fondamentali tan-natura barra mill-ekoloġija eh, ambientali hemm bżonn ukoll ta' ekoloġija umana li tfisser li aħna rridu nirrispettaw lil bniedem li propju fuq dan jiena u irrid nenfasizza illum. Umbat Nistaw naraw ukoll li l-bniedem jiffjorixxi fil-qasam tax-xogħol. Rridu nipromuovu politiki li joħor impiegi ma iktar u iktar bħalissa hemm bżonn li nagħtu dinjità lura lill impjegi u lix-xogħol billi niżguraw kundizzjonijiet ta' xogħol xirqa u dinjetużi. Ġo jimplika. Dan ifisser minn banda li għanna insibu mezzi kif naqdu fl-imkien il-flessibilità tas-su u l-ħtieġa għall-istabilità u s-sigurtà tal-ħaddiema, kundizzjonijiet indispensabbli għall-iżvilupp uman tagħhom. Ifisser ukoll li noħolqu kuntest soċjali adattat li huwa indirizzat mhux lejn l-isfruttament tal-persuni imma wieħed li jiżgura li propju permezz tal-xogħol il-familji jistaw irrabbu lill-uliedhom u jedukawhom. Hemm bżonn ukoll illi insibu tweġiba komuni għal migrazzjoni. Ma nistawx nippermettu li il-Mediterran isir ċimiterju tal-massa. Sui balconi che giungono quotidianamente. Id-dajes illi jaslu fuq ix-xtut tal-Ewropa ta' kuljum huma mimlijin b'nisa u rġiel li għandhom bżonn li aħna nilqawhom u naċċettawhom in-nuqqas ta' appoġġ reċiproku fl-Unjoni Ewropea se jista' jwassal għal forsi tfittxija ta' soluzzjonijiet individwali għal din il-problema, soluzzjonijiet li ma jqisux id-dinjità tal-bniedem fl-immigranti u soluzzjonijiet li jistaw waslu għal iktar tensjonijiet soċjali. L-Europa tista' tiffaċċa dawn il-problemi biss jekk jirnexxiela tkun soda dwar l-identità kulturali tagħha u li tħaddem leġiżlazzjoni xirqa li tħares id-drittijiet ta' ċittadini Ewropej u tiżgura li l-immigranti ukoll ikunu aċċettati. Biss jekk l-Ewropa jirnexxila tad-dotta politiċi ġusti, koraġġużi, realistiċi li jistgħu jgħinu lil persuni u lil pajjiżi jagħmlu dak kollu li għandhom jagħmlu tista tiffaċċa il-missjoni li għanda qoddima m'għandniex nindirizzaw biss l-effetti imma nindirizzaw ukoll il-kawżi. Eccellenze, signori e signori deputati. Sur President, Eccellenzi, Signori. Hemm bżonn li aħna nkunu nafu l-identità tagħna xini biex aħna ikonna dialogu pozittiv mal dawk il-pajjiżi illi talbu li jidħlu jissieħbu fl-Unjoni Ewropea fil ġejjeni hawnhekk jiena qed naħseb mod partikolari fil-Balkani li sħobija fl-Unjoni Ewropea għalihom tista' tkun eh, soluzzjoni u tagħtihom dak il-paċi illi dan ir-reġjun tant għandu bżonn. Li wieħed jirrikonoxxi jkun jaf x'inhi l-identità tiegħu huwa essenzjali u koll relazzjonijiet ma' pajjiżi oħrajn ġirin, mod partikolari ma' dawk illi għandhom ixtut fuq il-Mediterran, ħafna minnhom maħkuma minn konflitti interni mill-pressjonijiet ta' fondamentalizmu reliġjuż u mill-realtà ta' terrorizmu globali. Intom bħala leġislaturi għandkom ir-responsabilità li tħarsu u tipproteġu u trawmu l-identità tal-Europa sabiex iċ-ċittadini ikollhom fiduċa imġedda fl-istituzzjonijiet tal-Unjoni u fil-proġett sottostanti ta' paċi u ħbiberija. Nafu illi iktar ma tissaħħaħ is-seta tal-nisa u tal-irġiel iktar tikber ir-responsabilità individwali u kollettiva tagħhom inħeġġiġkom li taħdmu sabiex l-Ewropa tiskopri dak li huwa l-aħjar fi anfisa. Kittib eh, anonimu ta' tieni seklu kiteb li l-insara huma għad-dinja dak li r-ruħ hija għal-ġisem. Il-funzjoni tar-ruħ hija li tappoġġa il-ġisem li tkun il-kuxjenza tiegħu u l-memorja storika tiegħu. Storja ta' 2000 sena torbot l-Ewropa u il-Kristjaneżmu hija storja mhux nieqsa mill-konflitti u mill-iżbalji imma waħda immexxija mir-rieda illi eh, naħdmu għal ġid ta' kulħadd. Naraw dan fil-ġmiel tal-ibliet tagħna u iktar u iktar fil-ġmiel tal-ħafna xogħlijiet ta' karità u ta' kooperazzjoni kostruttiva madwar dan il-kontinent Din hija storja li ħafna minna għatri tinkiteb hija il-preżent tagħna, hija il-ġejjeni tagħna, hija l-identità tagħna. L-Ewropa għandha bżonn terġa' tiskopri burġenza żewġ karatteristiċi tagħha. Li il-fundaturi tagħha rridu li jkollha il-paċi u l-armonija sabiex nkunu nistaw neħxu fil-paċi minar konflitti eżis membri tal-Parlament Ewropew. Wasal il-moment li nibnu, naħdmu fl-imkien biex nibnu Ewropa fl-imkien, Ewropa li bazata mux fuq l-ekonomija imma fuq um, il-bniedem <clears throat> u valuri aħna rridu nibnu Ewropa illi tħadden b'kuraġġ li moddi tagħha u tħares il qudiem lejn il-futur bit-tama. Wasal il-moment biex aħna ninsew l-ideja ta' Ewropa li hija imbezza u mitlufa fuq anfissa sabiex nerġaw in u nipromovu Ewropa ta' tmexxija, repożitorji ta' xjenza, arti, mużika, valuri umani u tama u fidi Ewropa li, li kontempla is-sema u li tħabbrek għall-ola ideali. Ewropa li jimpurta li tiddefendi u li tħares il-bniedem kull raġel u kull mara. Ewropa li timxi l-qoddim passotu ċert, punta referenza prezzjuż għall-umanità kollha. Grazzi. Vielen Dank, meine sehr geehrten Damen und Herren, Ihr Beifall. Grazie ħafna, Senjuri. Naħseb l-applaus ta'kom. Juri. Kem il-Papa Franġisku laħaq l ħafna nis, mis l ħafna nis. Forsi l-kulħat. Nirringrazzjah ta' diskors tijaw. għalli qed għawinna qalbna dak li għattinna ħajinkoraġina fit-triq li l-Unjoni Ewropea, l-Komunità Ewropea kienet fuqa u li twassal għalġejjien sabiħ jekk aħna nkomplu maqudin. U inti tajtinna xi sinjali importanti, jien nixtieq nirringrazzjak f'isem il-Parlament kollu, nirrepeti dak li għad fil-bidu. Iva, int persuna li tigwida l-nies fi żmien fejn aħna tlifna l-boxna u aħna Nirringrazzjawk ħalli ġejt hawnhekk u tkellimt magħna. Grazzi kollegi. Ħalli ġejtu u applaudejtu il-Papa. Naħseb li hemm ħafna xogħol li għandna komuni jekk aħna nisimgħu il-kliem li tal-Papa naħseb li dana jgħinna ħafna. Grazzi.